Pan Przewodniczący! Good morning. Lodwa tajba, kollegi. Nerġaw nibdew bil-seduta tagħna. L-ewwel punt fuq l agenda tana għal dalodu wa il-rapport tas sur Fidal Kwadras dwar is-sigurtà tal-provista tal-gas. Nati il-mikrofonu lir-rapporter. Grazzi, President.